Bien, la séance est ouverte. Mes chers collègues, donc cette séance... Kollegi, sessjoni ta' war nofsinar ser niddedikawa għall aħħar votazzjonijiet fil-proċedura tal-budget tal-2011. La, il-bira flagija kena laqat l koordinaturi biex eh, nipprivaw niftemu iktar dwar dan is-suġġett u fuq ir-riżoluzzjoni li eh, ser uh, tkun parti mill-votazzjonijiet tagħna fuq l-emendi għal dan il-budget tal-2011 u nispjegaw eżattament x'inhi r-raġuni wara dawn l-emendi tagħna u wkoll se jkun hemm xi emendi addizzjonali biex nkun nistgħu ngħidu x'inhu l-opinjonijiet tagħna l kunsill dwar il-budget ta' sena d-dieħla u lilin. Wara li ntlaħqu xi wara laqa li fjan ntlaħu xiftemiet, ftemiet, żewġ rapporters u jena ħadna sem fil-laqa tal-konferenza tal-presidenti. U aħna kif edna ser nippreżentawlkom l-emendi biex nivutaw fuqhom. Hemm żewġ eh, eh, folders tal-emendi, hemm l-emendi tal-budget. Isom outside collection. U l-emendi għal eh, riżoluzzjoni li huwa File differenti. Tajja allura kulħadd għandu dawn il-żewġ folders, kulħadd għandu il-voting card u għal stand preparaw mill-ix probabilment ser ikonna nivverifikaw xi affarijiet bla bla dubju ser jinkun jkun eh, hemm unanimità fuq dawn il-punti. Nixtieq nibda bil-out eh, of scope budget amendments. Għansejja ta' amendi fuq eh, il- ħalqin ta' budget lines ġodda wieħed għal kull kategorija proposta simbolika minħabba l-poteri l-ġodda li l-Unjoni nixra tikseb taħt it-Trattat ta' Lisbona u mbagħad se jkollna wkoll qatt ta' emendi fuq it-ħul qabel nibdew il-voti kollega se nixtieq jitkellem. Sur President, nasab li għahar naġlu il-proċedura li memri kolla li ser nivvutaw fuqom. Minn erba' disa zero ser jiġu ivvutati eh, bi votazzjoni blok u daw kolla li għandhom xaqsmu ma fiq ġifiri. Għet għafnajt il-President naħseb li hemm xi talba l-emendi orali minn ħata soċjalisti u allura ikolli ngħid li ser ikollna eh, nimxu wieħed wara l-ieħor. Emenda 490, rapporter, xini l-pozizjoni ta' rapporter? Favur kontra? Le, inti, inti kontra. Il-rapporter kontra 490, jikitobkom għaw amendorali, jek joġbok. Iva, u din hija xaġa teknika għaliex naħsbu li rrendu neħu sport ta' sporti hija tlieta b u flok inżidwa ferba disa zero tlieta għaliex hija iktar konformi ma' titli. Tajjeb, grazzi ħafna, din hija amenda teknika. Jekk l-amenda tiġi adottata, ser tiġi mdaħla automatikament għaw xi kummenti oħrajn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 Tajja bil-votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. 17 eh, favur eh, irridu nżidu tnejn oħra minnaħa tal-PPE eh, u tal-SND. Għaddiet. 01. Est-ce kons... peut disso Erba dissa 01, l-emenda li mis, votazzjoni ser timxu bl-istess mod, jgħid il-President, le, Tajab ser nivvotaw fuqa votazzjoni elettronika għal darboħja. Il-votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. Dix-sept quatorze, même score. Hein, avec les corrections, ça fait dix-huit. 18. L-istess votazzjonijiet, iġifiri, 18 favur, 16 kontra għaddiet. Erba' dissa 0 2. votazioni a għamaluqa. 17-13, donc ça fait 18-15. Hein? Ok? 13 favor, 15 kontra. Erba disa 0 tlieta. Ġawlura l-sport għonek? Votazzjoni miftuħa. Le vote est clos. Votazzjoni għamaluqa. 17 favor 16 kontra. Li bit tibdiliet li għanna jfissru 18 favur 18 kontra la sant maddiċ. Iva, update-om, jgħid il-President. Sir nerġaw nibdew, mill-ġdid, jek tridu. Għallu li għaw uh, membru mill-ħodor, zejjet. Tlet membri mandomx il-voting cards. Tnejn votaw kontra. Wieħed ivvota favur. U jekk huwa hekk, allura 18 favur 18 kontra għal stant l-emenda ma ddiċ. Jekk jogħġbok tixtieq tgħid xi ħaġa. Iva, tista' tgħidilna minnu ma dawn it-tleta min-nies li m'għandhomx il-voting cards? Sidonia u Salvador u il-Sinjura Duran. Skużawni jgħid il-President, ġifiri dan għatmin ta' amenda 4.03, 4.04 dak favur. Votazzjoni għam miftuħa. Pardon, Yann, vous avez un amendement oral, euh, Göran. Euh, la parole est à, le vote n'est pas ouvert. La parole est à Göran. Il-votazzjoni mhix miftuħa. Kjaġbak, kjaġbak. Aħna nixtiequ li jkollna l-istess eh, tibdiliet li jkunu konsistenti mat-titli, aħna nixtiequ nżidu Development Policy u Protezzjoni Ċivili u neħu EEAS għal ixdin ehm, m'għandix tkun parti minn din l-emenda irridu nkunu iktar eh, konformi mat-titli. Tajjeb. Issa se nivvutaw fuq din l-emenda orali ġviri din l-emenda u l-emenda orali, fl-imkien, votazzjoni għam miftuħa. Kulħat il-vota? Il-votazzjoni għam maluqa. 14 plus 2, 16. 14 plus 2, 16, 16 plus 1, 17, maġġoranza b'vot 1. Tajjeb wisq. Issa għandna erba emendi. għadha minn emendi ġiet ma ġietx aċċettata minħabba li fuq kull emenda li ma tiġix aċċettata fil-Kumitat tal-Budget il-grupp jista' jerġa' jissottomettija waqt il-plenarja. Issa dwar l-emendi l of scope amendments u serna du għal dik fuq il-resorsi tal-emendi fuq l-own resources jena nibza eh, kolli najt li ma nistawx namlu block vote fuq ma liġ dawnu emendi kolla minna għadda soċalisti. sawa et najt jiet il-president eh, We think the correct thing is to Aħna nasbu li l-aħjar ħaġa li namlu li nejdu li l-garanziji għal mekanizmu ta' stabilita finanzjarja mhux biss għal pagamenti jistgħu wkoll għal eh, commitment għal impenji u għal daqsan tridu nżidu l-klim commitments u payment. Però naħseb li da ma jibdilx il eh, tifsira u jekk huwa aċċettat dan din tiġi aċċettata iva nistgħu nieħdu block vote. Grazzi. Qed jgħiduli li emenda orali 24908. It-tibdiliet jiet il-kellim huma għal 7 it-tibdiliet li semmejt huma għal 7 Tajab ħafna jgħid il-President. Treat iżid il-kliem commitments u payments f'dawk it-tnejn li huma. Ser nivvotaw flimkien. Erba disa zero hamsa? erba disa zero sitta, erba disa zero seba, erba disa zero tminja, daw favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maġġoranza kbira. Dawn l-amendi kollha għaddew. Tajjeb, da sekk fuq l-Autoscope Amendment, issa ser nadu għal eh, lista tal-votazzjonijiet għal emendi tal-mozzjoni risoluzzjoni tal-rapporters, għadkom ma solvejtux il-problema bil-voting cards ta'kom jgħid il-President. Tajjeb ser jkun għanqodu nagħmlu tibdiliet kull darba, għabba fekk, għandna l-lista tal-votazzjonijiet, emendi ta' kompromess minnaħat tal-rapporter, jekk jogħġbok. Jura. Aħna għanna l-emendi fu il-Financial Transaction Tax li għadna marti rajniex. En fi, en fi. Skużawni jiet il-President tajab ħafna dik raġun minn għabel ma nibdew l-emendi fu il ir il-Socialisti, s ser iżommu il-resource line amendment tagħhom biex jikkrew taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji din enda fil-lista tal-votazzjonijiet votazzjoni jaħseb il-rapporter fuq din l-emenda. Il-rapporter huwa kontra dak favur din l-emenda kieġobkom. Kontra. Hemm maġġoranza kontra, nebda dubju dwar dan għal stat kumitat tal-budget ma ċettax din l-emenda u l-emendi kollha l-oħrajn kif eh, ġew eżaminati fil-Kumitat tal-Budget din tista' tiġi mezza eh, fil-plenarja jekk in-nies li abbozzawa jixtiequ jagħmlu hekk issa se l emendi ta' riżoluzzjoni u se nibdew eh, l-emendi ta' kompromess A mir-rapporter jew favur. Emenda ta' kompromess kontra. Essenzjonijiet? għaddiet b'astanzjoni waħda. Di ma tkoprix iż-żewġ emendi l-oħrajn ġifieri dun votaw fuq għam l-ewwel waħda. Tas eh, l-Onorevoli Jensen favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Għalla stant emendat nejn ta' Emendat li ta' erba u ma' l-istess, identiċi, rapporter, dak favur, kontra, sanzjonijiet għaddiet għaddew it-tnejn juma. huma. 56 u maw kol l identiċi, il rapporter u għakontrijom per għadaw iż-żewġ Dawk favur. Kontra. Sanzanijiet. Maddewx. ddewx. 7. Ann Jensen, il-rapporter u għakontra, Dawk favur. Xini verifika? Votazzjoni miftuħa. Xet jamlu l-ħodor dwar dan? Ma favur jew kontra? Votazzjoni maluqa. 20 vot favur plus 1, 17 kontra plus 2, wieħed u 21 favur 13 kontra u l-emenda d-diet. L-emenda ta' Sr. Vertman, emenda orali, ija fil-fat emenda orali għajt president Hemm xi nies li għadhom kemm ġew għadhom kemm waslu l-om il-voting card għal daqstant E, għot attent għal dan. U ma ma kellhomx il-voting cards qabel u issa ġabu għam għal daqstan tħu nota ta' dan biex tiċċekja. Où est-ce qu'on en est sur les cartes de vote Alors, Madame Durand, très bien. E, Tajab ħafna, min għandu l-voting cards? Signora Duran, Pepe, tkom ma xil il-cards ta'kom, jgħid il-President. Ivan Dek. ma teffetwax il-votazzjoni ta' qabel, pero xorta għadha importanti u grazzi Sur Hagler ta' li għajem dan il-punt. Il-rapporter għat mandux il-voting card, forsi xie privileġ li ma jkollux il-voting card jgħid il-President. Tajjeb, issa ser nivvutaw eh, fuq l-emenda ta' Senior Vertman b'emendorali, orali, il-rapporter kontra favur. Ser konna niċċekjaw elettronikament, si dispjaċini, il-votazzjoni għam miftuħa. Kulħat vota Il-votazzjoni għam maluqa. 15 favur, 22 kontra. 23 kontra, ma xorta wahda ma ġiċ ċittata. Kompromess B. Bemenza orali U forsi eh, għan ta' kompromess ċe, nistaw nivutaw fuq għan flimkien, dak favur? Kontra? Astenzjonijiet. Dawk iż-żewġ emendi ta' kompromess għaddew. Emenda disa, is-sur surportax U numru 10 huma identiċi rapporteru kontra favur Votazzjoni elettronika. Disa u 10. Votazzjoni elettronika. Votazzjoni hija mftuħa. U minħabba li rapporter u kontra ser nżidu eh, vot wieħed kontra. Il-votazzjoni magħluqa. Tajjeb, Xrin favur, 19 kontra plus wieħed ġifiri 22 u l-emenda ma ġiet ċattata. Emenda 11 u 12 huma wkoll identiċi rapporter hija kontra dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Din hija maġġoranza kbira kontra dawn iż-żewġ emendi. Emenda 13. rapporter hija kontra dawk favur. Kontra maġġoranza kbira astenzjonijiet ma' ditx. Għal-nustanti san irridu nivotaw fuq eh, darba taċa partjeri wa favur, da favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Kompromess dim il-rapporter, da favur. Kontra. Astenzjonijiet, għaddit. 15-16 taqan votaw pero fuq 17 favur kontra sanzjonijiet għaddiet. 18 is-sur portax rapportero eh, kontra dak favur kontra astenzjonijiet ma ddiet. 19 tas-sur portax ukoll. Irid il- ħanġa kollha kemm min. Reporter u kontra. Iżda xi nies huma favur għal daqstan ser nivvotaw elettronikament. Kati vota. Il-votazzjoni hija Erba 14 il-vot favur, 26 kontra, plus wieħed u mallur ma ddiċ. 20 tas Sur Hartog, ir rapporter huwa kontra. Daw favur? Eh, kontra assenzjonijiet ma 21 issa. Min rapporter huwa favur, dak favur, kontra astenzjonijiet. Għaddit. 22 issa missur portax taqa, irtirata 23 issur ħartoj, rapporter kontra, dak favur Grazzi kontra astenzjonijiet ma taddix. 24 sur portax, mux irturata, rapporter kontra da favur. Kontra, astenzjonijiet ma taddix. 25. Issa unna votazzjoni maqsuma. Tissu taraw fuq dokumentakom waħda minnhom kollha fost oħrajn hija l-ewwel parti u t-tieni parti hija dik li miktuba. L-ewwel parti votazzjoni elettronika fuq l-ewwel parti tal-25. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. 23 favur, 17 kontra, 18 anzi kontra, xin zidu wieħed li m'għandux il-karta tal-vot, mela Taddi. Issa, reporter favur tini parti, favur kontra astensjonijiet u tini parti ta' dukol. 26 favur, reporter favur kontra astensjonijiet għaddit. 27 Min Jensen favur, reporter favur kontra astensjonijiet għaddit. 28 Signora Vertman, rapporter kontra, favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Issa għanna l-kompromess E mir rapporter Doktu ma favur jollu idea. Issur porta xek jozbok. Iva jena proposta ta' rizoluzzjoni alternattiva li skonti aħna nivotaw fuq għall-ewwel għaliex fi aktar limitazzjonijiet inkella kun taħsara t-test. Kun jmien doraw, ew ma Huwa emenda bil-fom. Uxek. mil Mill-bidunet deċidajn li nivotaw l-ewwel għal-kompromess biex nħaffu x-xogħol tagħna il-kompromess tal-rapporter, mbagħad naraw jekk ma jaddix il-kompromess mbagħad nivotaw fuq l-emenda. Sakemm ma tridx tagħmel emenda bil-fom, jgħid il-President, Ek, e, tittamel tajab wis, mela għajdenna namlu l-emenda bil-fom tijak. Il-paragrafu disa' niprofa naqraħ bl-Inglis jgħid li l-proċedura tal-budget frit tissawa u tiddaħħal taħt revizjoni ta' nofs terminu tal-IMF u sidra li l-marġni ta' manuvra minħabba l-beħ eżistenti, speċjalment fis-sottotitli, wieħed A, 3B u 4, mhux bizzejiet biex jilħqu mal-prioritajiet stabiliti minn qabel. U għalhekk naqqas il-kapaċità tal-Unjoni Ewropea fl-ambiti politiċi, soċjali u ekonomiċi. Pala konsegwenza ta' dan, l-approvazzjoni tal-budget tal-2011 mill-Parlament Ewropew jiddependi fuq il-ftuħ ta' revizjoni estensiva fuq id-dħul u n-nefqa li hija skedata u tidħol fis-seħ sal-2000 u tibqa' tapplika sal-2013. Fl-aħħar nħeġġu lill kunsill biex iż dan kollu u dan l-istess japplika l-emendi. Grazzi ħafna rapporteressa. Smajt bir-reqqa iżda ma nappoġġax din l-emenda bil-fom naqbil il-bieraħ u mal-koordinaturi u għalek ma nistax nappoġġa din l-emenda bil-fom. Tajapus? L-ewwel net ħajkonna votazzjoni fuq l-emenda bil-fom, dak favur. Gwe, mena kontra, Grupp l-oħrajn astensjonijiet l-emenda bil-fom ma taddix. Issa l-kompromess minna l-emenda bil-fom, favur. Grazzi, kontra, astensjonijiet, għaddit. Issa, ma tkopriċ l-emenda 29 li ħanaddu għal-votazzjoni issa. Iżda f'żewġ partijiet għax votazzjoni maqsuma. L-ewwel parti ir-rapporter huwa favur, favur jollu idejhom, kontra, astenzjonijiet, l-ewwel parti tgħaddi, it-tieni parti. Ir-rapporter din id-darba huwa kontra, min huwa favur jollu idejh, kontra, astenzjonijiet, hemm maġġoranza kontra. Mela t-tieni parti ma taddix. L-emenda 30 hija koperta, emenda 31 sur Hartong, rapporter kontra, favur, kontra, astenzjonijiet. Ma taddix. Kompromess FSM rapporter. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Tati. 32 minn ferm Rapporter wa kontra, favur? Kontra? Astenzjonijiet? maġġoranza kontra. 33 Sur Hartong. Rapporter wa kontra, favur? Kontra? Astenzjoniet? Maddiċ. 34 Ellis. Rapporter wa kontra, favur? Kontra? Astenzjonijiet? Maddiċ. Liberali ma kellomx fema wahda palma rajna. Sur 35, sur portax, rapporter wa kontra dawk favur. Kontra? Astenzjonijiet? Maddiċ. 36 mis porta, xa rapporter kontra. Favur? Votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Forsi konna xi sorpriża hawnhekk, jgħid president Tit uver le vot est clos. Le vot est clos. Votazzjoni malu issa. 18 favur, 21 kontra, unżidu wieħed, mela ma taddix. 37 sur Alvaro. Rapporter favur, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. 38 sur ferm, rapporter favur, dawk favur, kontra, astensjonijiet, taddi. Issa, 39 taqa, għal daqstant. Skużawni għet il-President l-ewwel parti ta' surportax ta' 39 taqa, iżda rridu nivutaw fuq it-tieni parti ta' 39. Rapporter kontra, favur, kontra, astensjonijiet, ma taddix. Issa l-emenda 40 is-sur Alvaro, rapporter kontra, dak favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. 41 is-sur Rike, rapporter favur, dak favur. Kontra. Astenzjonijiet. Taddi. Nifirħu l-sur Rike u l-kollegi tiegħu. 42 is-sur Ferm, rapporter kontra, La darba din żieda għat-test dawk li huma favur jollu idejhom Kontra astenzjonijiet mela għandna maġġoranza fuq l-lemin mela l-emenda taqa. Emenda 43 ta' Sur Alvaro, rapporter wa favur, dawk favur, kontra, astenzjonijiet, taddi. Issa n-emenda bil-fom tal-rapporter. Emenda bil-fom biex n-neħu n-nuqasta ċifra b-47 miljon. Favur, kontra, astensjonijiet. Hija emenda teknika iżda għaddi ċorta waħda. Għanna tlet emendi tal-istess paragrafu, kompatibli, emenda 44, is-sur ta' Truppel, Il-rapporter wa kontra minn huwa favur, kontra, astenzjonijiet, l-emenda ta' Emenda 45, jerim ferm, l-ewwel parti. Il-rapporter favur, sok favur, jolli idejhom, kontra, astenzjonijiet, l-ewwel parti tgħaddi, it-tieni parti issa. Nżidu iter. Il-rapporter favur, favur, kontra, astenzjonijiet, għattini parti ta' d kol. Maġoranza differenti jessa. L-emenda 46, il-sur portax, rapporter kontra, tok favur kontra astenzjonijiet ma d-dix. 47 sur portax, rapporter favur, dok favur, kontra, astenzjonijiet, taddi. 48, Sur Alvaro. Il-rapporter kontra, ta' favur. Kontra. Astenzjonijiet ma taddix. Mill-estremisti, ċentru kien favur. 49, Sur Alvaro, rapporter kontra, dak favur. Votazzjoni elettronika, ikkieġobkom, 49, Sur Alvaro, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Tlieta għoxrin favur, sittax kontra, nsidu wieħed 17 mela taddi. 50 sur Ellis. Reporter kontra, dak favur, jollu idejhom. Kontra. Astenzjonijiet. Jider li din ma taddix ukoll. 51 ferm Rapporter favur, dak favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. 52, trupel. Rapporterja kontra, favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ mill-maġġoranza tal-lemin kontra l-minoranza ta' xalluk. 53 jer inferm li hija identika l-54, il-rapporter hija kontra, dok favur. Għandar Għandarborna namlu votazzjoni elettronika, jete president. Maġġoranza differenti din id-darba, il-votazzjoni maluqa. 21 favur, 18 nżidu wieħed kontra, mela l-emenda taddi. It-tnejn li huma għaddew. Issa 55 is-sur Portax. Rapporter kontra. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. 56. Jerem ferm. Rapporter hija kontra. Favur. Kontra. Mela, namel votazzjoni elettronika għax hija situazzjoni politika komplikata, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. 18 favur, 19 unzidu wieħed 20 huma kontra, mela l amenda ma taddix. 57 Helga Truppel, żewġ partijiet l-ewwel parti għandha tkun sar pajzaġġi, dok li huma favur. Il-rapporter favur, kontra, astenzjonijiet. Il-maġġoranza hija favur mela tgħaddi. Tieni parti ir rizorsi tal-ilma. Min jixtieq li jkollna dawn ir rizorsi tal-ilma mdaħla fil-pajsaġġ, rapporter kontra dawk li huma favori u li idejhom. Niftaħ votazzjoni elettronika fuq ir rizorsi tal-ilma. Votazzjoni miftuħa, kulħadd ivvota, votazzjoni maluqa. Votazzjoni magħluqa. 17 favur, 23 kontra Mela t-tieni parti taqa. 58 Missur Haglund. Reporter rapporter favur. Bemenda bil-fom mill-alde li jixtiequ li din l-emenda tiddaħħal iktar kmini fil-paragrafu 22. Rapporter favur, dok favur, kontra, astensjonijiet, taddi. 59 ta' jerem ferm, reporteruja kontra, favur, Votazzjoni elettronika fuq 59. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Oxrin favur, 19 kontra, taddi. Emenda 60 minn Elga Trupel. Il-rapporterija kontra daw favur. Kontra. Astenzjoniet. Maddiċ. 61 minn Signora Andreasen. Rapporterija kontra daw favur. Kontra. Astenzjoniet. Maddiċ. 62 minn Surportax. Portax l-rapporter kontra daw favur. Kontra astensjonijiet maddiċ. 65 Missur Alvaro, il-rapporter kontra, dak favur. Kontra. Astensjonijiet maddiċ. 63 Miss Njura Jensen. Bemenda bil-fom dwar it-naħħija tal-fond eccezjonali għal li tiħu posta minn flok l-appoċ ta' suq speċifiku bil-miżuri imdaħla apposta. Rapporter favur, dak favur, kontra, astenzjonijiet, l-ewwel parti maddiċ. Issa, Anzi, mem lebda part, l-ewwel parti kienet emenda bil-fom, jiet il-President mela maddiċ. 64 il-Gatrupel, il-rapporterija kontra, dak favur. Il-ħodor. Kontra, il-bqija, astenzjonijiet, mela maddiċ. 66 sur ferm rapporterja kontra daw favur. Namlu verifika elettronika darbora. Votazzjoni maluqa. 17 favur, 23 kontra, mela ma taddix. 67 missur Hartong. Rapporterja kontra, minn huwa favur kontra, Astenzjonijiet? maddiċ, 68, sur ċasi makarkis, reporter favur, favur, kontra, soċjalisti, l-astenzjonijiet ma nataddi. 69 Jeren firm. il-rapporterija kontra, dak favur. Votazzjoni elettronika fuq dan il-punt fuq 69. Votazzjoni miftuħa, kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Issa riżultat 19 favur, 21 kontra. Mela ma taddix. Sebajn, Helga Truppel. Li titneħħi parti mit test Rapporter kontra, iżda namlu votazzjoni elettronika mill-ewwel, jgħid il-President. Sebajn. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Suspansa hawnhekk 20 favur, 21 kontra. Mela, maddiċ. Mela, s-sanaraw kif ħan nimxu l-affarijiet jekk se jkollna riżultat tajjeb fuq il-71 rapporterija kontra votazzjoni elettronika l darboħra. nerġgħu ntuha ċans ieħor lil ħelga. Mela, ma nistax nivvota qaluli. Iktar, jgħid il-President. Mela, l votazzjoni magħluqa 21 favur, 20 kontra, mela d-darba għaddit tiegħek. Proset Helga. 71 taddi. 72 issa supporta xi rapporterija kontra. luk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. 73 jeren ferm rapporter kontra. Favur. Namlu verifika elettronika mill-ewwel jgħid prezident, president il-votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. 19 favur, 20 kontra mela ma taddix. 74 Sur Szymanski, il-rapporter favur, dok li huma favur jollu idejhom. Kontra. Socialisti astensjonijiet mela taddi. 75 Helga Truppel, il-rapporter kontra. Favur. Votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa fuq il-75. Jiena mhux ser nivvota, jieta president il-votazzjoni maluqa. 20 20, iżda nżidu wieħed ta' xorta waħda ma' bieċ. 76, Sur Alvaro, rapporter favur, dok favur. Kontra. Astenzjonijiet, taddi. 77, Sur Alvaro, d-darba rapporter kontra, dok favur votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa fuq 77. Votazzjoni maluqa. 21 favur, 20 kontra, mela di darba taddi. 78 sur portax, rapporter kontra, ta' favur. Kontra. Astenzjonijiet Maddiċ. 79 minn Joran Ferm. Rapporter favur, tak favur. Kontra. Astenzjonijiet, taddi. 80 minn Joran Ferm. Rapporter favur, dak favur. Kontra. Astenzjonijiet, taddi. 81 sur Hartong. Rapporter kontra, dak favur. Kontra. Astenzjonijiet, maddiċ. 82 Missur Portax, il-rapporter kontra. per favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 83 min Joran Ferm, il-rapporter favur, dok favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. 84 kompatibli. Ma 83 Sur Jensen, il-rapporter favur, dok favur. Kontra. Astenzjonijiet taddu kol. 85, Joran Fem. Rapporter favur, dal favur, kontra, astenzjonijiet, taddi. 86. Tnaħid, ġiet irtirata, 87, Helga Truppel, rapporter kontra, dal favur. Kontra. Astenzjonijiet, minkejja l-appoċ tal-gwe din l-emenda taqa' 88 sur Casolides u sur Böge. Rapporter wa favur, da favur, kontra, astensjonijiet, taddi. 89 sur Portas, rapporter kontra, da favur. Sur Portax, l-emenda tijak. Favur, kontra. Ħafna nis, astensjonijiet ma taddix. Design, sur Vertman, rapporter kontra, da favur. inti favuri juttu xek. Da kontra, astenzjonijiet, maddiċ, minkejja l-appoċ tal-ewwel viċi-president tagħna. design, Sur Grillier, rapporter favur, dawk favur, kontra, astenzjoniet, taddi. Tnew design, James Ellis, rapporter kontra, dawk favur, kontra, astenzjoniet, maddiċ. Tlieta design, Sur Von, Rapporter favur, dak favur. Daw kontra? Votazzjoni elettronika unnek. Din hija u ir-rapporter hija favur, ek qaluli, jatel president Skużawni jatel president għandkom raġun, biddinna sezzjonijiet mela mux l-istess rapporter sowa, rapporterija Helga issa, kontet nati ħarsa lejn Sedonja iżda issa waċar li Sedonja kienet qed tivvota kontra minkejja rapporterija favur għax Helga hija issa rapporter. Qed nibdlu l-paġna u qed nibdlu rapporter, rapporter favur design. Iżda punti di vista differenti mela naddua għal votazzjoni elettronika. Votazzjoni magħluqa issa 20 favur 20 kontra mela maddiċ. Jien nista' nivvota s-sajja President. Mela Sedonja mhux se tivvota iktar. Tajjeb wis. Issa jkollna votazzjonijiet elettroniċi. Min qed jivvota Sedonja, Salvador? Issa ħnivotaw fuq il-94, is-Sur Von. Rapporterja kontra, ta' favur. Votazzjoni elettronika unek. Kun aħjar, kun ċerti. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Memx korrezzjoni jisnamlu għawn 17 favur, 25 kontra mela l-emenda ma taddix. 95. Sur Vandalen u Sur Bokrox. Mish ċert il-fema ta' rapporteri xini fuq il-95. Nivotaw kif irridu. Jiena għandi opinjoni bħala rapporter u għalhekk nafda fuq l-erf u laqal tal-Kumitat. Tafda wisq dijajt il-President. Iżda jiena nista' nħaġġiġkom biex tappoġġaw il-Kumitat. Dok li ma favur l-emenda. Il-rapporter tħalli fedejkom, daw kontra, astenzjonijiet, mela fejn hemm l-erf involut fil-Kumitat tal-Budget l-emenda ta' Sureles, naf li din mux se taddi għax rapporterija kontra, iżda fċertu stadju jħor rridu naraw il-firxa tal-ispejjes tal-uffiċju tal-parlament tal-istati membru. Tal-istati membri dan huwa anakronizmu għazminijiet tal-lum, għalek rridu nitrattaw xi darba oħra. Tajja wis, ħanieħdu eh, nota tal-kommentija kissa 96 minn huwa kontra, il-rapporter kontra minn huwa favur kontra, astenzjonijiet maddiċ. 97 Mr. Ellis, rapporter favur, minn huwa favur, kontra, astenzjonijiet għal darboħra ma taddix. 89, Mr. Von, rapporter kontra, taw favur, grazzi, kontra, astenzjonijiet taddi. Anna Mendarali rali dwar disa design, signora naħata sur Alvaro. Iva, forsi signora Vertman tista taqbel li minn flok il-kelma demands, demands namlu requests. Signora Vertman, għalet li taqbel li aħna nibdlu il-kelma requests u minn flok għan għamlu kman demands. Xtasib rapporter favur minn huwa favur din l-emenda, l-emenda orali dawk favur kontra stanzjoniet għaddit. Emenda numru 100 ta' Survon dawk favur. Dawk kontra astenzjonijiet Qegħdin naraw li għaw e, fenomenu meteoroloġiku hawnhekk li pipi sparixxew jisom. Segretarjat għadu kemm ikkonferma li ħadd molla jdeh minħat tal pipi forsi kien hemm xi sħaba li kienet attatti in-naħa tal-grupp tal-millemin. Però minħabba dan il-fenomenu għaddi din l-emenda. L-emenda mi wieħed dawk favur. Hemm xejn ta' turbulenzi issa fil-Partit tas-Soċjalisti. Aħjar nissospendu daqsxejn għal ftit minut ħalli nisolvu l-problema. jima nishtiqx namel kommenti politiċi, pero meta nejdu illi il-deċizjoni għat ittieħed skont laqal tal-komitat jider li s-soċjalisti jinkwitaw daqxejn. Minu huwa favur l-emenda ta' sinju Andreasen, dok kontra astenzjonijiet din l-emenda ma ntlaqiċ. James Kjoġba. Jena nishtiq nirtira l-emenda 102. Sur Bokros mwix preżenti. Ċu jinti għat neħil l-firma tiegħek, le? Jien qed nirrepreżenta l-ICR hawnhekk għat nirtira l-emenda. Tajjeb, il-President ikkonferma illi din l-emenda tirata issa l-emenda 103 naħat is surportas Maqsum maqsuma zewġ partijiet. L-ewwel parti minnu favur, lew kontra, astenzjonijiet, m'għaddiġ. It-tieni parti dawk favur, dawk kontra. It-tieni parti wkoll ma t-laqieċ.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 if such expenses could be reduced in the course of the year compared to the forecasted initial needs. Thank you. Très bien, je vous remercie. Et, et le, ce texte écrit. Proset, grazie ħafna l-rapporter dan illi għadu kem rat, signora Helga triple għadu kemm tqasmilkom. Sur Fernandez, iva, aħna nixtiequ illi naqasmu l-fot f'żewġ partijiet. L-ewwel nifutaw fuq l-ewwel paragrafu sa coming years u mbagħad eh, fuq it-tieni parti. L-IPP qed jitlob illi konna votazzjoni separata fuq iż-żewġ paragrafi tal-emend orali, ġifieri hija nħarsu l-ewwel lejn l-ewwel paragrafu tal- li proponet ir rapporter Dak favur? Aħjar votazzjoni nominali fuq l-ewwel paragrafu kieġobkom. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni issa magħluqa. 21 favur, 17 kontra l-ewwel paragrafu għadda. Tieni paragrafu dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Maġġoranza pjuttost kbira. Issa nistaw nimxu għall-aħħar vot fuq ir-rapport kollu hu kif emendat naddu għal-votazzjoni nominali. Jien ma nistax nivvota minħabba li issa ir-rapporter ukoll sabet il-kart tagħha. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota issa l votazzjoni 36 favur, 2 kontra 4 erba stanzjonijiet. Proset li żewġ rapporters għal-ħidma daqshekk tajba. Eżis kollegi xirna namlu ix-xogħol tagħna fil-ħin li kellna statet il-qux għalissa minħabba li aħna xirna innaddu voti sabiex innaddu iktar valur lil deċiżjonijiet li ttieħdu fil-buro. Issa aħna rridu nifutaw fuq l-abbozz tal-budget numru 3 għandna il rapporter Laszlo Surġan kulħadd għandu l-lista tal-votazzjoni, rapporter t-ixċi li titkellem Ivan nishtiq eh, nivotaw fi blok minħabba li rapporter jappoġġa l-emendi kollha jekk il-gruppi kollha jaqblu nivutaw bi blok. Le, għaluni li liberali jixtiequ li konna voti separati. Le ma jidirx li Iridu hekk il-liberali. jider li il-maltemp kien jgħat iktar fuq naħa tal-liberali d-darba. Mela, ħanifutaw bħala grupp fuq daw l-emendi kollha tal-emenda numru li daw favur, daw kontra, astenzjonijiet. L-emendi għaddew bħala grupp vot l-aħħar wieħed fuq il-budget kif l-emenda, daw favur, daw kontra, astenzjonijiet. tnej kontra, tnestan zewċ astenzjonijiet, bija l-oħrajn favur, għaddit. Issa nistaw nivvutaw fuq eh, il-rapport Ma nafx eżattament x'inhu għat-titlu, però għandna żewġ rapporters u għat minnhom jixtieq jitkellem is-Sur Gualtieri. Nixtieq li nivvota li nivvotaw aħna li ngħidu li l-Unjoni Ewropea tgħid għannessa rapport tgħid iva għannessa rapport bħala nota pożittiva ovvjament. Iva din hija proċedura normali li konna li l-erba' opinjonijiet ikunu inklużi fl-annes. Iva jekk l-oħrajn jaċċettaw jiena nissuġġerixxi block vote minħabba illi il-rapporters huma kontra il-parti prinċipali ta' dokument minħabba li aħna edna illi ħanaddu dan il-budget mingħajr nibda bidliet. Però din hija parti mir-riżoluzzjoni u jiena nappoġġa l-fatt li dan huwa block vote u nittama illi dan ikun jista' jittieħed bħala vot wieħed ta' dawn l-emendi kollha fi grupp wieħed. Jekk tippermettili, Sur President, jiena nixtieq ngħid illi dawn l-idejat illi proponiet Sinjor Chrysler dan mhumiex idejat żjiena, però nittama li fil-proċedura ta' discharge tkun tista' tiċċaram dawn il-punt, iżda mhux hawnhekk minħabba li qed twaqqaf il-proċedura kollha kemm hi. Grazzi, Iva, sal ismajt iż-żewġ rapporters fuq din proposta, sa nixtieq li nivvotaw fuq dawn il-ħames emendi budġetarji, dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet. L-emendi ma ntlaqawx. Naddu issa l-votazzjoni fuq riżoluzzjoni kollha kemmi il-paragrafi kollha afkot e, diġà tidu konsiderazzjoni dak favur kontra astenzjonijiet. It-test tal-afko wkoll kien kopert. Issa għandna l-emendi tal- kontroll tal-budget dak favur daw kontra astenzjonijiet dan ukoll. Isnijom, issa l-aħħar vot dak favur daw kontra astenzjonijiet, għal tnejn kontra mux astenzjonijiet, għandna vot unanimu. Grazzi ħafna. Ingeborg Gressler xtaqet titkellem sabiex tippreżenta aġġornament fuq il-negozjati li qed tagħmel fuq ir-regolament finanzjarju ta' servizz ta' servizzi esterni nixtieq nirringrazzja. Grazzi ħafna aħna f'negozjati, mhux eżatt negozjati, aħna kellna laqat fuq livell tekniku illi aħna fihom konna qegħdin nippruvaw nispjegaw l-emendi u għalfejn aħna ressaqna dawn l-emendi. Aħna nafu u koll illi minnaħat minnaħasar tal-kollegi fil-mandat tagħna kellna illi dawk l-emendi li kienu votati f'na tal-Kumitat tal-Budget rridu niġustifikaw forsi tiftakru però x'sessjoni u laqgħa konfuża u mħawda kellna. Aħna rajna illi anka hemm ċertu punti li ma kinux ċari biżżejjed anka fid-dokument tal- kummissjoni li hemm bżonn li niċċaraw daqsxejn il-kunsill stess kien qatt għandu m'għandux pożizzjoni fissa ma kellhomx pożizzjoni bħala risposta għal pożizzjoni tagħna l-bira kien hemm il-laqgħa tal-koreper u r-riżultat ta' din il-laqgħa kienet illi u għandhom xi ftit tħassib fuq erba' jew ħames emendi min-naħa tagħna, però naħseb li dawn huma affarijiet li aħna nistgħu niċċaraw u nħilsuhom. Aħna fuq e, e, l-emenda tal-rabatu galtieri aħna qegħdin nippruvaw fil-fatt bħalissa sabiex ma dak l għandu xaqsam il-politika esterna, aħna din nippruvaw nsibu soluzzjoni li tista' taħdem fil-prattika forsi il-test kif inhu mu mhuwiex daqshekk Eh, jinstaw xejn aggressiv, però din nippruvaw nirċivu kemm jista' jkun informazzjoni ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nagħtu idea ċara tal-emendi li ma proposti għal budget. Meħabba raġunijiet tekniċi aħna għanna l-kwestjoni tal-responsabilità tal-kapijiet tal-delegazzjonijiet bħala diplomatiċi u din il-konstruzzjoni tas servizzi esterni illi għandhom il-kap ta' delegazzjoni li ħajkollu dan is-servizz diplomatiku. Sakemm huma naturalment ikunu għedin jaħdmu fl-IRD imma ikunu għedin ikunu responsabli u kol ma taqlaw il-paga ta' kull sena għal l-izballi li huma jagħmlu aħna għedin nippruvaw ukoll ma nkunux sempliciment noqogħdu nirħibew wara l-immunità tagħna. Aħna qegħdin ukoll nitkellmu mal-servizzi legali tal-istituzzjoni u tal-parlament sabiex naraw ukoll aħna kif nistgħu nsibu soluzzjoni u bekk aħna nkunu nistgħu nipproteġu aħjar l-interessi finanzjarji tal-komunità minħabba li aħna mhux biss qegħdin nitkellmu fuq il- il-flejes il-gbar, iżda dawn jista' jkollhom aċċess għal dawn il-flejes kollha ħabba li huma propju din jaħdmu f'din il-funzjoni. Jiena naħseb ukoll li wara il-tassib illi resqu il-konsil, naħseb illi aħna nistgħu niċċarawhom waqt nieħu gost li huma resqu dawn e, it tħassib u anka fl-internal audit meta aħna għedna li rridu illi naqblu mal-Kommissjoni anka f'dak li għandu x'aqsam il-kontabilità jiena naħseb illi għawek għanna xiftit alternativi li aħna nistaw niddiskutu bejnietna u nissa nishtiq nejdilkom xista jkun il-rizultat. l għanna tina naħseb illi l-ambizjoni tal-komitat tal-budget illi nżommu il-neutralità hija illi din l-idea tal-neutralità tal-budget fil-fatt imxiet ħafna fil-Kunsill ukoll u aħna għawek ukoll koll edin mixin fit-triq tajba, pero hemm diffikultà kbira wkoll għal Fond ta' Svilupp Ewropew. Aħna nafu illi qegħdin provaw naħorġu il proċessi iżda maħniex qegħdin qegħdin għadna ma għaddejniex bil-votazzjoni, kull minnaħat tal-Konsil għallunna li huma favur, aħna din nippruvaw ma nitkellmu ma l-istati membri l-oħrajn u nistgħu naċċettaw ukoll li eh, mbagħad dan ix-xogħol jimxi f'idejn Böga li jirriti jitkellem iktar fuq il-qafas finanzjarju, però naħseb li jista' jkun nispiċċaw bistess riżultat tal-aħħar darba ġifri l-Kummissjoni tkun tista' tikteb dan il- eh, il-budgetization diġa fil-proposta tagħha mbagħad huma eh, rridu niftakru li dejjem rridu jitkellmu b'mod preċiż ħafna naħseb illi minnaħa ta' stati membri partikolari hemm ċertu eh, riservi kbar u importanti u għaldin raġuni naħseb li huwa importanti ħafna illi aħna eh, nimxu passi ieħor il qoddim u dan nżommu dejjem f'moħħna u jiena naħseb illi dan huwa punt li aħna badubi ta' xejn rridu nsibu soluzzjoni għalih. Jiena naħseb ukoll li apparti minn hekk dan it-trilogu aħna verament għandna bżonnu naturalment ma naħsebx li sa nhar it-tnejn aħna ħallestu x-xogħol tagħna u naħseb li aħna sissa għad qed naħdmu fuq livell tekniku Pero dan jifrinna ħafna u kol vantagġi, nistaw u kol niftakru xkienet l-istoria politika kolla kemmi, forsi għalissa nistaw għada daqsxejn, però aħna nafu wkoll li f'dak l-għandu x'jaqsam l ambasġaturi tal-Unjoni Ewropea li huma jkunu kontrina aħna nixtiequ naturalment nkunu qed naħdmu mal-Kummissjoni u ma noqogħdux nitfgħu iktar pejs fuq dan il-dritt ta' eh, kontabilta' naħa tal-Kummissjoni. Jiena naħseb illi anka dwar l-assigurazzjoni, dwar dan l-statement of assurance, aħna edin nitkalmu ktar fid-dettal dwar dan u għalek. Aħna din nitkellmu anka dwar il-punt tal-head of delegation, Pero jista' jkun li aħna ma nilqawx dan il-punt però rridu nagħmlu ċara li aħna din nippruvaw niddefinixxu eżattament x'qed nistennew illi nirċievu jew nkella Eh, naraw ukoll x'inhuwa possibbli illi jisir fil-prattika aħna nixtiequ nagħmlu ċara wkoll illi l-kwistjoni tal-ġestjoni finanzjarja hija punt importanti ħafna illi din l-offerta għandha tkun dejjem disponibbli minħabba li din hija parti mix-xogħol tagħna u jiena għandna l-impressjoni aħna wkoll illi diġà daħlet din l-idea u għadin raġuni aħna nixtiequ li jardi fil-verità jibda jaħdem fuq din fuq din is-soluzzjoni jiena naħseb illi fil-fatt il-Kunsill hemm bżonn nitkellmu iktar miegħu bżon bżonn ta' iktar eh, strumenti sabiex nizguraw nassiguraw ta' assigurazzjoni fil-fatt fil-budget Jina nħobbu ħafna dan il-proċedura li għanna amministrativa minħabba li proċedura verament dettaljata, verament eh, korretta u jina jina tant eh, nħobb naħdem fuq dawn il-proċeduri li minix l-ura lura milli nisħaq fuq il-punti tagħna. Ringrazzjak. Grazzi ħafna dan ħajkun wieħed mill-ħafna punti li ħan isimgħu matul il-laqgħa ta' trilogu ta' nhar it-tnejn u naħseb li tkun opportunità tajba sabiex aħna nitkellmu mal-Kunsill naraw x'inhu huma l-iktar kwistjonijiet importanti anke fuq il-livell politiku. Is-Sur Valtier jixtieq jitkellem? Xtaqt nirringrazzja l kollega Gressle għall-spiegazzjoni tagħha. Xtaqt nirringrazzja għal kif spiegat l-affarijiet u nesprimi il-konsens ħieħtijaj għal din il-linja li u rritna u jena napoġġa, grazzi. E anke per auspik. U anke biex nittama li il-konsil jippermetti li ndaħlu fisseħ il servizzazzjoni barranija biex bekk u kienem tmim pozittiv għal dan il-negozjati biex naslu għalla naħħar li konna il-servis li jibda jaħdem mill xar ta' Deċembru. Merci beaucoup. Bien, mes chers collègues, ben nous... Grazie ħafna, ziz kollegi, bekk għanna nistaw intemmu il-laqatana tal-lum nishtan ringrazzja ħafna u koll il-segretarjat u l-daw kolla illi ħadmu għal-komitat tal-budget nishtan ringrazzjom l-gruppi kollha l-appoġġ kollu li tajtuna u nixtieq nawguralkom tmiem il-ġimgħa ta' mistrieħ mistrieħ li verament jixraqilkom wara x-xogħol ibes li għamiltu speċjalment min-naħa tal-DPP. Grazzi.